għaliex inkella ma tivvutawx mela adottata motunanimo, unanimu, kolli ngħid, mela il-proċedimenti ta' din il-sessjoni ser ikunu disponibbli fil-sessjoni li jmiss flimkien ma' riżoluzzjonijiet li ġew adottati ma jider li għawħat iktar li qed jaġġezzjona. U għalhekk din il-parti eh, tas-sessjoni ġiet konkluza, mi vjaġġi ta' plura u aħna nalqu s-sessjoni hawnhekk. Grazzi. So, thank you. Thank you very much. Thank you, danke schön. Vielen Dank, Herr Zwei Kuchen jetzt. Ah, okay.